dak li ġara fil-fatt. Mela nadu votazzjoni issa. First, first, the Conference of Presidents has proposed to the House that the term of Il-proposta hi li l-leġislatura għal tax rulings u affarijiet simili tax tu eh, jkunu estizi sattini ta' wissu 2016. Hemm eh, min joġġezzjona? Le? Dan l-stantu eh, għamalu issa u issa naddu għal-votazzjoni. U għandu għal-lingwa rumena issa. Prima este libertata de exprimare, Primu rapport este libertata de exprimare. L-ewel net, l-ewel rapport, libertata l-espressjoni fil-Kazakistan. Emenda ħamsa. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votul jeste nkis. Votazzjoni maluqa. Taddi. Pont nax. Eh, l-ewel eh, parti favur kontra. Astenzjonijiet. Taddi. It-tini parti. Favur kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda wieħed favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda tnej favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda tlieta. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votul jeste nkis? Adoptat. Votazzjoni magħluqa taddi. Amen derba da favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. mai departe la e Nkomplu issa votazzjoni dwar l-Eġittu, Giulio Reggeni, punt li ta' favur kontra astenzjonijiet taddi, tieni parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Umedat li ta' favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Punt 13 l-parti favur kontra astenzjonijiet taddi tini parti favur kontra astenzjonijiet taddi tiret parti favur kontra astenzjonijiet taddi tra parti favur kontra astenzjonijiet taddi emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda tnej favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Nivvotaw fuq la bozza rezoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni li votazzjoni miftuħa. Kis. Adoptat. Preċem la Taddi. Issa, DRC, emenda seba' favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emendat minja favur kontra astenzjonijiet Jidher li l-istess maġġoranza pal-votazzjoni ta' qabel għal ma tgħaddix emenda nej, favur, kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Emenda erba favur, kontra, astenzjonijiet nivverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. taddi. Punt 10 ta' test oriġinali dak favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Emenda disa favur kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. Emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda ħamsa favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda sitta favur kontra astenzjonijiet ma taddix nivvotaw fuq rezoluzzjoni kollha mi favur kontra astenzjonijiet taddi. La rapportu domnului colegul Inkomplu il-rapport eh, sanu suq l-introduzzjoni ta' miżuri kommerċali u tamni tamni Tunezija, votazzjoni nominali t miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Rapportul Domnej Grostet. Issa. Il-rapport Grostet fuq prodotti medicinali veterinari. Għanna ħafna emendi mill-komitat ser nivotawm kollha għafa favur kontra astenzjonijiet jaddu. Emenda 49 favur kontra astenzjonijiet taddi. Niverifikaw emenda 49 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni uqa Taddi. Emenda 74 l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. It-tieni parti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. It-tielet parti favur, kontra, Astenzjonijiet. Niverifikaw? Niverifikaw it-tret parti vot miftuħ. Votazzjoni maluqa? Taddi. Raba parti votazzjoni nominali, vot miftuħ. Votazzjoni maluqa? ma taddix. zinna minna nominali zinna miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Amenda 77 favur kontra astenzjonijiet taddi. għaw design de favur kontra astenzjonijiet ma taddix 99 favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda mija favur kontra astenzjonijiet taddi 292 315 taqa 316 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Wieħed wieħed wieħed favur l-ewwel parti anzi favur kontra astenzjonijiet taddi tieni parti favur anzi votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votul jeste inkis. Votazzjoni magħluqa taddi. 112 favur kontra astenzjonijiet naħseb illi maddiċ. 113 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet taddi tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. taddi. 293 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 117 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 298 favur kontra stenzjoniet ma taddix. 117 favur. Għansi niverifikaw fuq 298 vot miftuħ. Votul jeste nkis? Votazzjoni maluqa? Taddi. Zbaltija, skużawni. 117 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. 127 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet Nivverifikaw. 127 votazzjoni miftuħa. Kif? Votazzjoni maluqa. Taddi. 131 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Għan xi problema?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 131. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Este inkis? Votazzjoni maluqa. maddiċ ddiċ. 299 votazzjoni no nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. maddiċ Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Issa naddu għal dak li mis 301. għaddit. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. Meta nara li l-kwistjoni taħdem, allora nimxil l-qoddim. 318 u flimkien 319 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni samaluqa, maddiċ. Emenda 312, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. l-emenda 137 taqa 138 favur kontra astenzjoniet għaddit 320 taqa 321 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa issa votazzjoni maluqa maddiċ 138 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 322 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddiċ 138 favur kontra, astenzjoniet, għaddit. Nerġaw 138, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 140, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 144 favur. Kontra astenzjonijiet ma ddiċ. namlu verifika fuq 144 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Għamilt zbaljen jgħajt il-President. 150 favur kontra astensjonijiet għaddit 151 votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni maluqa għaddit 152 favur kontra astenzjonijiet. Namlu verifika. 152 il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit. 186 par l-ewwel paragraf, l-ewwel parti, favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Jena rajta adottata di. 202 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 205 favur kontra astenzjonijiet għaddit 206 favur kontra astenzjonijiet għaddit 302 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 213 fl-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet namlu verifika. It-tieni parti tal-emenda 213, votazzjoni miftuħa, votazzjoni malwa. Għaddit. 317 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 214 favur kontra astenzjonijiet għaddit 226 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 227 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 230 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Iż-żewġ emendi li miss issa design 323 jaqgħu. Issa naddu għal votazzjoni nominali fuq l-emenda 230, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. 294 u 108 jaqaw. Min huwa favur 234 kontra astensjonijiet mhux ċar namlu verifika. Votazzjoni miftuħa għall-emenda 234. Votazzjoni maluqa. Għaddita. 239 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 303 favur kontra, astenzjonijiet, verifika, 303. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. 248 din taqa. 250 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 304 favur kontra astenzjonijiet għaddit 253 taqa mela issa ngħaddu għal 254 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddiċ. 262 favur kontra astenzjonijiet għaddit 273 votazzjoni miftuħ Għaddit 278 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. 305 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 283 favur kontra astenzjonijiet għaddit 306 taqa 307 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa ma 308 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 309 favur kontra astenzjoniet. 310 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 209 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda numru 6 favur kontra astenzjonijiet għaddit 311 favur kontra astenzjonijiet għaddit tletax favur kontra astenzjonijiet għaddit. Em eh, għaddit, skużawni. 23. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. 314, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 295 favur kontra astensjoniet. Għaddit. 37 taqa, 296 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. Il-proposta la Kummissjoni. Signora Grostet, uh, il-mikrofonu, fidek. Irridu ne nivvutaw il-proposta tal-Kummissjoni. Minu favur? Tajjeb, minu kontra? Astenzjonijiet għaddit. U issa, il-Signora Grostet. Merci beaucoup. Grazie ħafna, President. Niproponi il-rapport l vot fuq il rezoluzzjoni leġislattiva eh, tiġi pospo skont il-regolament biex inkunu nistaw immorru direttament għan negozjati interzonali għabbażi tal-mandat adottat. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna. Niproponi issa li nivutaw fuq din il-proposta ta' Sidjura Grostet bil-votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal rapport ta' sur Tenasescu, nati il-mikrofonu l-rapporter. E, skużawni, tħaltu da xejn il-dokumenti fil-file tijaj. Għanna block vote minn 1 sa 35 mill komitat kompetenti favur kontra astensjonijiet għaddit għaddew. Emenda 12, favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 31, favur kontra astensjoniet għaddit. Issa nivotaw fuq il-proposta tal kummissjoni favur kontra astensjoniet għaddit u issa nati il-mikrofonu nissur tenasesku. Tenasescu. President, jina ne proponi li il-vot fuq il riżoluzzjoni legislativa skont il-regola fuq l-negozjati interistituzjonali skont il mandatana ne votaw fuq da il-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal punt tal-ekonomija lejn l-ekonomija mmexxija mid-data. Ma ddiċ l-ewwel parti tal-emenda disa. It-tieni parti taqa, skużawni. It-tieni emenda favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda tlieta favur kontra, astenzjoniet, maddiċ. Emenda erba, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Test originali, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjoniet, addit. it parti, favur, kontra, astenzjoniet, addit. Il-punt 15, test originali. favur, kontra, astenzjonijiet għaddit 19 favur kontra astenzjonijiet għaddit 26 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit tini parti favur kontra astenzjonijiet namlu verifika namlu verifika fuq it-tini parti tal-paragrafu 26 il-votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. It-tieni parti għaddiet. Paragrafu 29, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. F'tieni parti, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 32, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 36 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma għaddiċ premessa A favur kontra astensjonijiet għaddit premessa B favur kontra Astenzjonijiet għaddit premessa C favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa de, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Il-rezoluzzjoni kollha kemm favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-punt li jmiss huwa situazzjoni fl-Eritrea. E paragrafu 6, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tielet e parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 16, l-ewwel parti favur, kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur, kontra astensjonijiet għaddit. Il-votazzjoni fuq riżoluzzjoni kollha kemm favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa rapport fuq il-ex Repubblika Jugoslava tal macedonia e, emenda numru 9. Favur kontra astenzjonijiet ma' diċ. L-ewwel punt, l-ewwel parti. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 2 l-ewwel parti, favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 12, favur, kontra, astenzjonijiet, ma Emenda 7, favur, kontra, astenzjonijiet Għaddit. Tajjeb, namlu verifika fuq l-emenda seba. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 2, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Parag Paragrafu 32, l-ewwel parti, favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. It-tieni parti, favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Emenda numru 5, favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Vota, votazzjoni maluqa. Ma Maddiċ. Emenda numru 12 favur. il-President jiskuza ruħu. Emenda numru 3. Favur kontra astensjonijiet astensjon għaddit. Emenda 6 favur kontra astenzjonijiet ma deċ 13 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma deċ L-emenda 15 favur kontra astenzjonijiet ma deċ 14 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ddiċ 16. Favur. Kontra. Astenzjoniet. ddiċ Il-paragrafu 45, test oriġinali, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet, għaddit. Tri parti favur kontra astenzjonijiet, għaddit. Emenda numru 4, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ it-tieni parti taqa paragrafu 48 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit Zbatax de votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. maddiċ. 8 favur kontra astensjonijiet. Verifika. Votazzjoni miftuħa fuq il-emenda numru 8. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 1, favur kontra astenzjonijiet għaddit il-premessa il ċe l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, it tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 10 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 11 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. G l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-vot fuq il-leġlazzjoni kollha kemm favur kontra astenzjonijiet għaddit. E, kienet e ħafna e iktar zgur, perfe, jena perfettament zgur fuq dan. Il-votazzjoni miftuħa. Eh, menti ma smajċi traduzzjoni mir-Rumeni jina il-votazzjoni miftuħa. Sur Marjas, il-votazzjoni maluqa. Kienem eh, differenza zaħira illi minna unek ma kienieċ vizibli. Issa naddu għal rapport fuq il-Montenegro. L-emenda numru 6 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 8 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emendi 4 u 7 fl-imkien favur kontra astenzjonijiet maddewx. Namlu verifika fuq l-emendi 4 u 7 fl-imkien. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa għaddew. Għamil zbaljen, jgħajt il-President. <laughs> Bżon n fin-nuċali. Emenda numru 9. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 5. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. Emenda 10. Favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 33, l-ewwel parti favur, kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti votazzjoni nominali, a votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 1, favur, kontra, astenzjonijiet ma diċ. Sur Kovacev, jiena fissem li pipi nishtiq namel emenda orali għall-ewwel parti eh, fil-paragrafu 33 irid ngħid deplores external pressure. Eccetera. Grazie. Għaw xie oppozizjoni kontra l-emenda? Le? So, we have 40 Mela mervejn kollega li opponu l-emenda. I dispieċini u naddi għal għal votazzjoni kif kienet oriġinarjament. L-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet, ma ddiċ. It-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Għaddit. 11 favur kontra. It-tieni parti tal-emenda numru 3 niverifikaw għal votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 11 Emenda 11 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 2 taqa. Il-test fil-forma oriġinali. Il-votazzjoni fuq risoluzzjoni kollha kemmi. Favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa irċevejt emenda ta' kompromess minn għanti sur Gualtieri. Din irċevejni tard ħafna u allura nishtiq nikonsultakom jekk tobġezzjonawx għal din l-emenda li bati sur Gualtieri. Mawx oġezzjonijiet? mela u fuq l-emenda numru 1. Favur, kontra, Astenzjonijiet. Għaddit. Kienem talba għal vot maqsum fuq il-paragrafu 50, pero ġa ġir tirat, allora mux se votaw fuq għad il-ħagġa. Paragrafu 64, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 65, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 66, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa l-votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Grazzi. Issa nibqgħu hawnhekk preżenti għall spjegazzjonijiet tal-vot. U nitlob li l-kollegi jitilqu mill-awla malajr u bil-kwiet. Colegi, Signori, mela għalli sanaddu għall ispjegazzjonijiet tal-vot. Jekk eh, tixtiqu tkomplu titkellmu, tistgħu tmorru barra għaliex aħna se nibdew bl-ispjegazzjonijiet tal-vot jgħid il-President.